Progeros. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Signori, nerġaw nibdew bis-seduta tagħna għannom tal-grupp PPE u Soċjalisti u Demokratiċi jien rċivejt talba biex eh, nemenda l-komitati u delegazzjonijiet il-lista ta' ħatret ikunu inklużi fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk ma' ħadd li jixtieq jikkummenta jew għandu xi oġġezzjoni, meta naraw il-minuti dawn il ħatriet ikunu adottati. Mela, issa lura ura l-agenda tagħna, lejla l-ewwel punt fuq l-agenda tagħna mistoqsija orali dwar ir-ratifika u l-implementazzjoni tal-konvenzjonijiet tal-ILO aġġornati. Nibdew il-diskussjoni bil-kittieba tal-mistoqsija orali nibdew bis-sur Serkas għal 3 minuti. Grazie, signora Presidenta. Grazie ħafna, signor President. Nishtiq eh, nilħakom għawek. Nafu li l-globalizzazzjoni tal-ekonomija, l-krizi finanzjari internazzjonali, eh, dawn jirrikjedu trattament globali. Speċal iż-żmien li nkunu nistgħu nagħmlu nittrattaw il-problemi fl-livell nazzjonali. Il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol ħadd tkun punt importanti għall-aġenda tagħna. Eh, l-ILU qed tagħmel verament biċċa xogħol sewja biex tagħti koerenza u razzjonalità għax-xogħol għad-dinja tagħna, il-valuri tagħna tal-ILU minn mindu eh, ġiet iffundata għahna jaħdmu għal model soċjali li jagħti dinjità lill-persuni u nisperaw li nkunu nistgħu naħdmu flimkien. Huwa eh, evidenti li l-Ewropa għandha bżonn ILU u ma nistax zommu l model tagħna għanna konna ġustizzja u għanna kun għattu globali fil-relazzjoni ħinkilazzjoni. Għal din raġuni hija ħaġa evidenti l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri eh, għalla volja jiddikjaraw li huma rib eh, il-program ta' xogħol deċenti u tal-pat globali għall-impjegi li qed eh, jiġi mmexxi mill-ILO madana kollu, sinjuri tal-Kommissjoni huwa veru kolli m'hemmx koerenza biżejjed bejn dak li eh, intkom qed tgħidu u aħna qed ngħidu dak li qed nagħmlu. Għalhekk huwa importanti li llum nitkellmu u għada noħorġu riżoluzzjoni dwar l-bżonn li narratifikaw l-istrumenti leġislattivi tal-ILO biex nagħtu garanzija lile nila u nagħtu garanzija tal-proġett tagħna. Intkom fil-komunikazzjoni tagħkom dwar l-aġenda soċjali ġdida għamiltu eh, tlabtu lill-istati membri mill-ġdid imma daw l-istati membri mhux qed jirreaġixxu mhux eh, inkom tlabtu li jkun ratifikazzjoni u implementazzjoni tal-konvenju. U din it-talba ma kellix suċċess. Allura għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa zeta Ma nistax ngħidu l-istati membri eh, ratifikaw il-qalba tal-konvenzjonijiet tal-ILO huma aġġornaw hemm sebgħin konvenzjoni u hemm pajjiż tal-tielet pajjiżi li jimxu iżjed ritmu maġġen mill-Unjoni Ewropea. Dan jfisser li eh, nuqqas eh, ta' kredibilità fl-Unjoni Ewropea. Qed titlef opportunitajiet għalhekk, Sinjuri tal-Kummissarji tal-Kummissjoni li li l-Ewropa titkellem favur il-xogħol eh, deċenti imma fl-istess ma ma tirratifikax il-konvenzjoni tal-ILO u nagħmlu dikjarazzjonijiet biss għalek eh, saret il-mistoqsija u għalek il-gruppi kollha fil-sala mhux biss jagħmlu talba ma jagħmlu komunikazzjoni u li jitolbu l-istati membri li jirratifikaw ħalli jkun hemm koerenza bejn dak li aħna ngħidu u dak li aħna nagħmlu għax il-politika fil-politika ma għanna nuqqas ta' korezza. Huwa waħda minn raġunijiet li ċittadini ma jibdewx jafdaw fina. U għalhekk huwa waħda minn raġunijiet li l-Ewropa qed titlef il-fiduċja qudiem pieta d-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Serkas, Sinjura Hawken, Sur Hawken, Sinjura Hawken title president Sinjura Hawken għandha 3 minuti. Signora President, Kommissarju, jena kontenta li nappoġġa din l-istedina ratifika għall-implementazzjoni tal-konvenzjonijiet tal-ILO ta' min jgħid li meta l-ILO inħalqet fl-1990 wara trattat ta' Versailles kienet propju sabiex ikunem kulħadd jifhem illi jista' jkun hemm il-paċi jekk ikun hemm ġustizzja soċjali u f'dawn is-snin la jello wieġbet għall-istennijiet tal-persuni għal xogħol xiera xien xiera u dinjità u llum qegħdin nistiednu l-Stati membri tal-Unjoni Ewropej biex jirratifikaw jimplementaw il-konvenzjonijiet tal-ILO imma mhux biss l-awturi ta' din il-mistoqsija qed jagħmlu din il-mistoqsija imma oħrajn ukoll Jekk wieħed jara l-kodiċi tal-kondotta naraw li l-konvenzjonijiet tal-ILO servew bħala bażi li fuqhom hija bbażata l-kodiċi tal-kondotta u hija l-istennija tal-Unjoni Ewropea li kull min jagħti eh, jiffornixxi um, ehm, prodotti u servizzi irrit jirrispetta din il-kodiċi tal-kondotta. Għallek dawn il-standards irridu japplikaw madwar id-dinja sabiex kulħadd jista' jimxi fuqhom. Il-Kummissjoni Ewropea fil-komunikazzjoni tagħha fuq l-aġenda eh, soċjali mġedda tistieden li l-Istati membri kollha biex ikunu ta' eżempju billi ratifikaw u jimplementaw il-konvenzjonijiet tal-ILO li huma ġornati. F'riżoluzzjoni fuq din l-aġenda soċjali mġedda provata mill-Parlament Ewropew f'Mejju ta' din is-sena erġajna edna li aħna nqisu li t-tisħiħ tal-implementazzjoni u l-infurzar tal-liġi tal-xogħol taħt il-liġi nazzjonali u komunitarju u konvenzjonijiet tal-ILO għandha tkun priorità l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri. Għalhekk il-lejl aħna fil-Parlament qed ninforzaw dawn is-sejħiet li salonna qegħdin nitolbukom li tkunu ambizjużi kemm jista' jkun istidnu l-Istati membri biex iqisu l-argumenti soċjali qawwijin għal ratifika u l-implementazzjoni ta' dawn il-konvenzjonijiet u nistidnu l-Kommissjoni biex tikkonsidra li tadotta rakkomandazzjoni biex tħeġġeġ l-Istati membri jir-ratifikaw jimplementaw il-konvenzjonijiet tal-ILO u ikun hemm koerenza bejn il-politiki interni u esterni f'dan il-Parlament spiss nisimgħu illi għandu jkun hemm skambju tal-aħjar prassi bejn l-Istati membri u dan huwa eżempju tajjeb ta' kif aħna nistgħu niksbu l-aħjar prassi bejnietna billi nirratifikaw il-konvenzjonijiet rilevanti u nippromuovu l-aħjar prassi esternament u globalment billi natu eżempju u nirratifikaw il-konvenzjonijiet aġġornati. Illum 7650 konvenzjoni tal-ILO ġew ratifikati madwar id-dinja Copenhagen nistgħu nagħmlu ħafna xogħol siewi u nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa bil-konvenzjoni tal-konvenzjonijiet tal-ILO. Is-Sinjura Turunen għal żewġ minuti. Jina nishtiq najt li il-messaġġ din ir-riżoluzzjoni dwar ratifika u l-implementazzjoni tal-konvenzjonijiet tal-ILO hija meħtieġa urġenti u għaliex għal żewġ raġunijiet l-ewwel net l-Unjoni Ewropea titkun fuq il-linja ta' qoddim fil-ġlieda kontra x-xogħol illegali aħna għanna kunu fuq ta' qoddim għanna kunu l-ewwel biex noħol u kondizzjonijiet ta' xogħol tajbin huwa importanti ħafna kif għadna illum inkella hemm riskju illi jkun hemm differenza wiz kbira bejn dak illi ngħidu dak illi nagħmlu bejn ir-relazzjonijiet interni u esterni. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx jinsew li jirratifikaw dawn il-konvenzjonijiet aġġornati tal-ILO għaliex dan huwa taħsara għall-Unjoni Ewropea u l-ħaddiema u anki pajjiżi oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea illi aħna nitolbuhom li jirratifikaw l-istess konvenzjonijiet Għalhekk huwa importanti li l-Unjoni Ewropea eh, tkun fuq il-linja ta' qudiem hemm bżonn li jkun hemm kondizzjonijiet tajbin tax-xogħol u kompetittività b'saħħitha u rridu nagħtu eżempju tajjeb l ILO hija fil-fatt l-istrument illi l-inna tippermettilna biex nimxu l-qoddim fl-imkien fuq livell dinji U għalek la jello rridu naħduha bis-serjetà il-grupp tal-ħodor jassoċja ruħu mal-messaġġi kollha li fiha din ir-riżoluzzjoni u nagħmlu appell lill-entitajiet kollha rilevanti sabiex jimxu l qudiem Grazzi ħafna tal-li smajtuni. Grazzi ħafna, minix qed nara lis-Sinjura Zimmer fil-Kamra u allura forsi il-Figueredo tixtieq titkellem issa Sinjura Figueredo għal żewġ minuti. para que tenham em conta os fortes argumentos sociais a favor da ratificação. Dawk l-istati membri dejjem li blu mal dawk l-argumenti soċjali ma nistgħux eh, m'għandhomx jaqsmu mal-implementazzjoni tal-ILO li jkun realizzat u attwali u implementat. Dan huwa ġabra ta' regoli illi jokopri firxa wisqa ta' kwistjonijiet, sikurta soċjali, xogħol, drittijiet tal-bnedmin, da' kollu li għandu xieqsa ma' dan. U għalhekk għal dan il-għan aħna wkoll naqblu mal ewwel verżjoni ta' riżoluzzjoni konġunta li jabresa iżda fuq il-pressjoni tal-IPP il-firmatorji aċċettaw li naqsu dak illi kien il- ta' tal-konvenzjoni tal u li li jimina dak li supposta nafuqum fid-dawl ta' Trattat Lisbona. Ija l-Kummissjoni Ewropea li res qed imbagħad ċertu proposti illi imarru kontra drittijiet soċjali tax-xogħol għaw insistew fuq il-flessibilità u di regolamentazzjoni tax-xogħol. U msew il-proposta ta' emenda fuq il-direttiva il eh, direttiva ta' tax xogħol li jamlita iktar prekarja, li tawlet il-ġurnata ta' xogħol, li naqset il-semit kollettivi u il-saħħa tal-unions. Dawn li jmorru kontra l-konvenzjoni, nem dak nizzel fl-konvenzjoni tal-ILO. U għonek nistaw eh, nikondannaw strategija li jem li jem imħadna fit-tratta tal-Lisbona għal dan il-lan minħabba dana kollu aħna pala għuwen namlu appelli stati membri biex jarratifikaw il-konvenzjoni tal-ILO u nitolbu l kummissjoni Ewropea biex iżżomm u dimanja din il-ħalġa fil-proposti tagħha. Grazzi. Is-Sur de Grucht, Kommissarju, grazzi, Sinjura President, Onorevoli Membri, Deputati, dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni kemm il-darba saħqet fuq l-impenn tagħha għal eh, l-agenda tagħha li eh, qabel maħħa kulħadd anki il-ratifika tal-konvenzjonijiet tal-ILO. L-istati membri kooperaw ukoll mal-ILO sabiex jiġu adottati standards ambizjużi u legali li jistaw jamlu tajjeb għal l-sfida ta' ekonomija dinjija u jissodisfaw ukoll l-agenda tal-ILO għal kondizjonijiet ċirqa. Kemm il-darba sħaqna fuq il- il-bżon ta' dawn il kondizjoni xirqa u l-istati membri tal-Unjoni Ewropej diġa irratifikaw il-konvenzjonijiet tal-ILO f'dan ir-rigward il-konvenzjoni il-Kummissjoni reġat tenniet l-impen tagħha. Il-Kummissjoni tixtieq tagħti l-eżempju taħħa billi tiffirma il-konvenzjonijiet illi baqa f'dan is-sens il-Kummissjoni edha tisħaq fuq il-dimensjonijiet differenti ta' din l-agenda tal-ILO u fejn dawn il-konvenzjonijiet kienu li il-Kommissjoni stidnet u talbet lill-Istati membri biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet rilevanti. fl il-rapport tal-2008 dwar ix-xogħol xieraq għamel analiżi u din l-analiżi se tidher ukoll fil-Decent Work Report illi se joħroġ fl-2011. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. U issa għan-nom tal-gruppi politiċi għal-grupp tal Pipi is-sur Eri għal żewġ minuti. Sur, Signora President, jiena kontent illi il-gruppi waslu għal ftejjin dwar il-ħtieġa li nirratifikaw u nimplementaw il-konvenzjonijiet tal-ILO li huma aġġornati aħna nappoġġaw dan it-test. Palma nafu, la ilowia waħda mill-organizzazzjonijiet liktar uh, antiki li ġiet eh, eh, twaqfet fl-1919 matul iż-żmien il-sfera ta' kompetenza tagħha twessat u kienem network ta' espertiż fuq bosta punti Il-grupp tagħna tal-PPE iqis illi l-standards tal-ILO jagħmluha iktar faċli biex nelbu l-ostakoli fil-kompetizzjoni internazzjonali u li tejna u koll noħorġu mill-krizi. Għalek dawn l-standards internazzjonali huma validi u leġittimi għaliex wasanna għalihom permezz ta' proċess li kien jinvolvi tliet partijiet l-unions, il-minaħaddem u l-gvernijiet. Hemm id-drittijiet tal-ħaddiema li huma involuti fija regol fihom regoli ġenerali li l-istati membri u koll iridu japplikaw ma nix ninsew dana kollu li l-Unjoni Ewropea ma tistax tirratifika i eh, trattati internazzjonali Għalek il-kwestjoni ta' sussidjarieta jirrelevanti ħafna unek u ma l-istati membri li huma responsabli u għalek fit-test huwa miktub bir-raġun li id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu dwar liema konvenzjonijiet jaqaw taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u liema taħt il-kompetenza tal-Istati membri biex dawn jirratifikawhom sakemm ikun hemm rispett tas sussidjarjetà aħna se nirrespettaw ir-rakkomandazzjoni jekk rakkomandazzjoni tagħmel il-Kommissjoni għannom tal-Soċjalisti u Demokratiċi Isu Christensen għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. hemm su eh, ħieles fejn wieħed jista' jbieħ l-affarijiet, hemm kompetizzjoni libera ħilsa u wieħed jista' jixtri prodotti bi prezzijiet tajbin li hija ħaġa tajba. Imma mbagħad hemm id-drittijiet fondamentali tal-ħaddiema li jridu jkunu garantiti kullimkien fl-Unjoni Ewropea u m'għandniex nidħlu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea eh, f'kompetizzjoni wieħed kontra lieħor ieħor billi innaqsu l-kondizzjonijiet ta' xogħol. Xogħol indaqs għal ħlas indaqs għalhekk kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-ILO hija ħaġa importanti ħafna Għalhekk aħna għandna l-istess valuri u l-istess nużaw il-konvenzjonijiet tal-ILO biex inkomplu niżviluppaw model soċjali Ewropew. Sfortunatament dan mhux possibbli llum għaliex il-Kummissjoni tqis li l-konvenzjonijiet huma obbligatorji biss meta jkunu ratifikati minn almenu 50% tal-istati membri. Lek kull stat membru għandu jirratifika dawn il-konvenzjonijiet, konvenzjonijiet li ġew aġġornati li huma klassifikati ek. Ma rridux inkomplu fil-vojt u għanna namlu xaħġa għalix jekk le eh, ma jiswa xejn li aħna noqogħdu ngħidu l-pajjiżi l-oħrajn jirratifikaw jimplementaw il-konvenzjonijiet. Nitolbu il-WTO eh, u koll li tirrispetta drittijiet tal-ħaddima kullimkien jekk aħna namlu dan, allura mbagħad aħna kunu nistgħu nikkonvinċu lill-oħrajn biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet huma il-decent work, ix-xogħol deċenti din hija eh, ir risposta li aħna rridu nagħtu għal din il-kriżi dinjija li ninsabu fiha. Grazzi ħafna Sur Christensen. Signora Schroeder, għannom tal-grupp tal-ħodor għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Huwa veru, kollegi, li f-moment ta' kriżi standards dinjin minimi huma importanti fil-ġlieda kontra xogħol li mhuwiex deċenti u xira u dinjetuż imma il-valuri tax xogħol huma xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea dejjem tiġilet għalihom u bir-raġun għaliex din hija protezzjoni kontra id-dumping soċjali imma ħafna drabi dawn jibqa' biss kliem sabiħ u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea eh, jalqu għajnejhom għal konvenzjonijiet tal-ILO la jirratifikawhom u wisqanqas jimplementawhom għalhekk huma jfarfru responsabiltajiet tagħhom meta pereżempju jirrigwarda id-dritt li wieħed joħroġ bi strike. meta wieħed jitkellem dwar il-drittijiet tal-ħaddiema migranti hemm ftit ħafna stati membri illi iffermaw dawn il-konvenzjonijiet. Grazzi ħafna issa il-kellima individwali Signora Moran. Signora President, Kommissarju, kollegi, l ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi tal-grupp tal-PPE u gruppi oħra politiċi tal-Assembleja Ewropea tagħna li kol kemm aħna ridna fir-rigward ta' xogħol deċenti illi eh, ninaqdu flimkien biex ikonna riżoluzzjoni komuni u negozjati li kena f'dawn l-aħħar jiem kienu pozittivi ħafna mill-1919 l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol l-ILO eh, eh, fasletat ta' regoli u standards internazzjonali għax-xogħol fuq ħafna suġġetti ġifieri x-xogħol il-politika soċjali, drittijiet tal-bniedem u waħna ma nistawx ninsewhom dawn b'mod Eh, partikolari f'dan il-moment ta' kriżi u hija għal din ir-raġuni li huwa importanti ħafna li l-konvenzjonijiet li issa huma klassifikati bħala aġġornati wara proċess li kien jinvolvi min ħaddem il-ħaddiema u l-gvernijiet. U hija għal din ir-raġuni li aħna għamilna dan l-appell l istati membri u ħeġġiġnihom biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet aġġornati u tal-ILO u tlabnihom ukoll biex jikkontribwixxu b'mod attiv fl-implementazzjoni effettiva tagħhom għal eh, fl-interess ta' Ewropa Soċjali aħna nixtiequ illi malar kemm jista' jkun dan isir u se noqogħdu attenti li dan il-konvenzjonijiet jiġu implementati malar kemm jista' jkun dejjem ovvjament fir-rispett tal-prinċipju tas sussidjarjetà. Ta Il-grupp tagħna tal-PPE se joqgħod attent ħafna biex jara illi den ikun hemm l-implementazzjoni ta' dawn il-konvenzjonijiet fl-istati membri ġlieda kontra x-xogħol illegali il il-ħolqin ta' Ewropa verament soċjali illi aħna uh, li id-dinja diġa femet x'tiswa din l-Ewropa u aħna rridu nkomplu nippruvaw li dinja realtà. Grazzi ħafna, Signor President. Uħet mill-karakteristiċi speċjali tal-Unjoni Ewropea u l-importanza li wieħed jagħti l politika soċjali u drittijiet fundamentali ħana nafu sew illi twettiq ta' dan it-tip ta' drittijiet fundamentali hija tiġa jekk eh, stat membru u jekk pajjiż se jisieħeb mal-Unjoni Ewropea u jekk wieħed jipprova eh, jirkeb dawn il-drittijiet mela aħna rridu nimponu sanzjonijiet fuq tal-pajjiż. Jekk insaħħu dawn id-drittijiet Dan għandu kol japplika għal qasam ta' drittijiet fil-qasam ta' xol. Miex kustini ta' leġizlazzjoni biss interna illi Turina xa tagħmel l-Unjoni Ewropea nitkellmu wkoll dwar politika esterna nafu illi meta l-Unjoni Ewropea tħares lejn f'temiet ma' pajjiżi terzi wieħed mill-prekondizzjonijiet hija li l-pajjiż iħares il-standards bażiċi tax-xogħol u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkun meċċeja hawnhekk f'dan il-proċess ta' aġġornament tal-konvenzjonijiet tal-ILO. Milux eh, ma per wara negozjati ma' minħaddem impjegati u daw kollha interessati la' jello aġġorna il kondizjoniet tiegħu. U l-Istati membri l-Unjoni Ewropea u gvernijiet nazzjonali kollha kienu involuti f'dan il-proċess iżda xorta waħda qegħdin Eh, nħabtu wiċċna ma' paradoss. X'qed ngħid? ngħid li ħafna stati membri minkejja l-fatt illi dawn adottaw leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi taħdon ukoll standards iktar progressivi qegħdin mhux qegħdin jidu bis-serjetà din il-kwistjoni tal- li formalizzaw il-konvenzjonijiet tal-ILO u mekk qed natu idea ħażina lil pajjiżi terzi, pajjiżi qegħdin jiżviluppaw dan huwa dinja eh, stampa li tqarraq bin-nies u għalhekk irridu nirratifikawhom il-konvenzjonijiet. Il-Kommissarju Ewropew ma eh, il-Kummissjoni Ewropea ma tiġ toqgħod lura hawnhekk titħeġġeġ l-istati membri bisħi biex jaraw li dawn jaġixxu kif għandhom jaġixxu speċjalment fid-dawl ta' dan din il-kriżi ekonomika. Grazzi ta' sew, Mella. Is-sur Julia Rik mu kienx fil-lista oriġinalment imma nistgħu intu l-opportunità li jitkellem. Grazzi, Signor President, Kommissarju. U għacċar, illi aħna irridu nisħu fuq l-importanza ta' li nimplementaw il-konvenzjonijiet tal-ILO, iżda nibus nibza illi bxorti ħażina din is-sistema illi e, qed naħdmu ma' bija kompetizzjoni miss mux se taħdem u din għansi ħat t-spicċa toħloq regoli taħħa stess li tmur kontra il-kodiċi ta' xol, dwar il-standards ta' xol, il-ħinijiet ta' xol. Per eżempju, fi Franza għandek eh, im ċertu industrija ball bearings li edha tiġi rilokata għal il-barra mill-pajjiż fejn hemm il-taħriġ li qed jiġi meħtieġ minn dak il-pajjiż li ieħor li huwa l-Bulgarija. Jivjaw dan iċċaqliq ta' pajjiżi lejn pajjiżi oħrajn illi iktar fa' pressjoni biex wieħed naqas l-standards u dan eh, inqara l-standards kullimkien għal aħna rridu namlu, rridu nsaħħu għam l-standards, Għalli dan it-tip ta' kompetizzjoni ħarxa u kifra ma seħx għax din hija xi ħaġa li l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji kbar innifishom qegħdin jinstigaw. Aħna parti jekk apparti dan ma nistgħux eh, marru lura f'dak li naħdmu fuq spess sikurtà, anzi rridu rridu sikurtà soċjali fil-qasam tax-xogħol li naqdu il-taħriġ fejn meta u meħtieġ. U għadam biss il-ħajna li noħorġu eh, iktar b'saħħitna mill-kriżi. U li nerġaw u nejnu l-ħaddiema biex jimxu lejn il-xogħlijiet li ser jinħolqu fil-ġejjini. Jina xta' nispjega li s-sullerik Kellem l-aħar minuta, ma ma kienx konċident, ma kienx kombinazzjoni għaliex eh, kienet eh, jisot titwixxi xaħa eh, il-kollega oħra li għalli ma jkunx hemm ħafna nies oħrajn li jippruvaw jistaqsu biex jitkellmu. Sur Ludvigsen? Iva, grazzi, Signor President, issa l-Trattat tal-Lisbona ġi adottat u l-Karta tal-Drittijiet Fundamentali hija vinkollant il-legament issa irridu s-saħħu dimensjoni soċjali ġewwa l-Ewropa ma sabiex nagħmlu dan għandna naċċettaw illi dan ħajkun prattiku. Sabiex nagħmlu dan aħna irridu illi sa' stati membri jirratifikaw il-konvenzjoni tal-ILO kemm jista' jkun malajr imma partijek jekk l-Unjoni Ewropea trid li ħadd ieħor jieħodha bis-serjetà biex meta titkellem dwar it-tisħiħ tal-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, mela importanti li l-istati membri kollha jiffirmaw u implementaw dawn il-konvenzjonijiet ukoll. Jekk irridu ninfluwenzaw is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi, aħna rridu immexxu permezz tal-eżempju. U Għalek jina ndru le komissjoni u koll lejn il-Presidenza Sveziza u nitlobom biex ikunu progressivi jamlu u proattivi biex jamlu l-almu taħħom u jaraw li konvenzjoni tal-ILO huma firmati u ratifikati minn naħa tal-istat membri kollha. Il-pajjiż tiegħi stess Svezja, ma firmax għal ċertu konvenzjonijiet um, l iktar importanti jew lenin fuq il-sejħi tal-offerti pubbliċi per eżempju, jina għonek nappella l-Unjoni Ewropea biex tisfa pressjoni fuq is-stati membri kollha sabiex jirratifikaw dawn il-konvenzjonijiet. U fl-imkien ma l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali naċċertaw li l-CJ ma jaddix ċerti deċiżjonijiet kif kamel fl imwaddi għax hemm ċertu affarijiet li isom immorru kontra ċertu dispożizzjonijiet fil-konvenzjonijiet. Grazzi tassew, sew, sena dwa proċedura ta' kaġġijaj. Kollegi li jixtaqu jitkellmu, għan kollom minuta, kull wieħed. Sinjura McGinnis int l-ewwel minuta. Grazzi Sinjura Ċer lajello palma qalu kollegi hawnhekk mill-1990. 1919 u importanti li l-istati membri ratifikaw il-konvenzjonijiet kollha anki mizmin meta din il-pressjoni tal-kriżi ekonomika. Imma li rridu narfu r-wol tal-ILO fid-dinja li qed tiżviluppa u r-rabtiet tagħha mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u li nimmiraw il-dawk l-iktar dajfa, per eżempju li naħdmu ma dawk li għandhom dizabilta, illi kiku għatma kien ħajkollhom opportunità li kiku ma kienx dawn il-programmi. U żewġ osma importanti ħafna li nitkellmu dwarhom hawnhekk hija x-xogħol eh, sfurzat u x-xogħol u t-tfal li mamġela jaħdmu jekk aħna rridu nfissaw standards għal iżvilupp għal pajjiżi terzi li aħna li inqas nagħmlu narratifikaw bisejħ il-konvenzjonijiet biex ikun nistgħu nkunu mexxejja permezz tal-eżempju li nagħmlu. Is-sur Sikjerski kjoġbok minuta. La jellow wara snin twal attività issa resqet il-konvenzjonijiet internazzjonali ratifiki u rigward il-xol, impik, il-libertà assoċjazzjoni ta' trade unions, sigurtà soċjali, kif ukoll kondizzjonijiet tax xogħol. U l-istati membri għandhom jirratifikaw u iżommu ma' dawn il-konvenzjonijiet. Il-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-kontribut tagħha f'kwistjoni importanti bħal din, bħal per eżempju, wieħed jaċċetta drittijiet tal-ħaddiema fid-dinja globalizzata. Aħna rridu nisqu li kull ċittadin ikun ġej minn fejn ikun ġej, jew x'orjentament għandu, għandu jkun imħares u għandu dritt għas sikurtà ekonomika u opportunitajiet indaqs rridu niftakru li faqar u hija teddida serja madwar id-dinja kollha. Grazzi, xi ħadd ieħorix jitkellem? Ma jidirx li wakas ma l-komissarju. Signor President, Sinjuri, jinnemmen, illi Iva aħna nablu fuq ħtieġa għal twetti u ratifika tal-konvenzjonijiet tal-ILO. Parlament Ewropew u l komissjoni jaqblu ma ħafna dawn l-aspetti li stanejt imma palwa għal sororija ħna ma nistawx bħala kommissjoni nġielu l-istati membri biex jagħmlu dak li ma jridux għax nix kompetizzjoni esklusiva hawnhekk. Iżda aħna tfajna ċertu pressjonijiet fuq il-pajjiżi meta ġejna l-deċiżjonijiet tal-ICJ dan din tara fil-azzjoni kollettiva pala dritt fundamentali iżda dan jista' jiġi rregola skont strumenti oħrajn internazzjonali. Iżda, Iva, ser nqis tħassib tagħkom u ngħaddihom lill-Kummissarju tal-Impjeg biex il-kollega tiegħi jkun jista' jsegwi dawn il-kwistjonijiet u mistoqsijiet. Grazzi. Jien għandi tliet mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni, wieħed huwa konġunt imressaq mis-soċjalisti, d-demokratiċi u l-liberali